26 ta' Mejju. Mela, qabel ma nibdew is kollegi, fuq ħidma jiena għandi starja importanti eh, nhar il-ġimgħa din il-ġimgħa ġifieri. Għad 30 derba. Se jkun 30 anniversarju mill-firma ta' ta' ta' ta' subija ta' Spanja u Portugal. Dan kien pass importanti ħafna fl-istorja Ewropea għax żewġ pajjiżi illi kienu eċu taħt dittatorjat setaw jissieħbu familja demokratika Ewropea. Issa wara 30 sena, ovvjament mhux xoqqat kollha ġew eh, implementati imma dawn il-pajjiżi gawdu minn stabilità u wkoll rebħu l-ġrida kontra dittatorjat. u l-forzi ta' dlam U għalhekk il-bediet min-naħa tal-Unjoni Ewropea jeżistu għadhom mana u jidher ċar illi hemm bżonn nitkellmu fuq benessri għal kulħadd mhux ġid għal ftit nies. U għalhekk naħseb l-MEPs kollha jixtiequ jissiguraw illi Nżommu dawn il-wediet ta' demokrazija, s-saxħa ta' soċjetà tagħna bżonn jikkontribwixxu kollha kemm huma. Bħala unur għal dawk illi tilfu ħajjithom. Hemm bżonn insibu l-impjiegi u noħolqu l-impjiegi speċjalment għaż